għanna bżonnom mux biss biex eh, jiproduċu l-prodotti imma sabiex huma iħarsu territorju li qegħdin fuq. Grazzi. Mela, hekk issa aħna wasanna fit-tmim tal-dibattitu tagħna is-seduta li mis tkun għada 23 ta' April bħalma tafu Eh, seduta tibda fid-disa sal-sija un bat mit-tlieta sal-seba għada war nofsinar